Ringrazzjakom. Bekk wasanna l-ewwel vot fuq il-rapport tal-Ferrara eh, roll call vote eh, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. Maġoranza kbira għaddiet. Proset lis sinjura Ferrara u għanda rapport ieħor il-diverżjoni tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea dwar xi mediċini ewlenin, votazzjoni nominali, vot singlu, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U maġġoranza kbira għaddiet. prosit l-relatur. Il-rapport Viegas issa votazzjoni waħdani fuq il- fuq il-ftejm bejn l-ISI u l-Andorra dwar tassazzjoni tal tħul fuq il-tfaddil, ehm, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Mela, maġġoranza kbira darboħra pro sit l-Sur Viegas. Issa, rapport ta' Sur Gualtieri, il-ħatra tal-direttur eżekuttiv tal-Assigurazzjoni Ewropea u l-autoritajiet tal-pensjonijiet okkupazzjonali, votazzjoni singlu bil-votazzjoni segreta. U bekk se jkollok il-dawl blu. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u bekk dik dik ġiet ikkonfermata. Wasanna l-salvagwarġi eh, proċedurali għat-tfal li ġi sospettati jew akkużati tal-proċedimenti proċeduri kriminali ta' Sir Kinici, emenda 78, favur kontra, ta' dit, blok numru 1 ta' jaqa, se nivotaw eh, kollha kemmu, favur kontra, sezzjonijiet għaddit u ir-riżoluzzjoni leġislativa bil-votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddar baħra maġġoranza kbira proset l-relatur Sul Gaja. prezenta l linju gwida l-budget tal-2017 dan il-rapport, sezzjoni 3, se nivotaw l-ewwel net fuq l-emenda 25 favur kontra assenzjonijiet? maddiċ, l-emenda 26 eh, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Vozzjoni magħluqa. Maddiċ, l-emenda 5 Vot uh, favur? Kontra? Assenzjoniet? Maddiċ? Emenda 27? Favur? Kontra? Assenzjoniet? Maddiċ? 28 issa? Favur? Kontra? Assenzjoniet? Maddiċ? 29? il vozzjoni nominali? Vozzjoni miftuħa. Vozzjoni maluqa? Maddiċ. L-emenda 30. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 8 mill-grupp tal-FDD, e il-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela, l-emenda 31, eh, ollu dekom favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, l-emenda 9, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 32, maqsuma żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. U t-tini parti taqa. Mela, għollu id-dejkom li minda 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 33 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Remenda 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 21 favur kontra astenzjonijiet Nasib se se konna nikontrollaw emenda 21 eh, kontroll elettroniku. Votazzjoni luqa. Għaddit. Test oriġinali eh, taqa jaqaw bekk 34 favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda 35 Eh, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 12, favur. Kontra. Assenzjoniet. Maddiċ. 36, favur. Kontra. Assenzjoniet. Maddiċ. 37, favur. Kontra. Assenzjoniet maddiċ. L-emenda 38 d eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda wieħed mill-ħodor favur kontra assenzjonijiet. Mm, se konna Moto mod Mozzjoni magħluqa. Mela għaddiet biċċar. L-emenda 13, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 14, favur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ 15 Fazzjoni nominali eh, miftuħ. il fazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Lemenda emenda 16. Darba oħra votazzjoni nominali. Fazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 39 favur kontra Assenzjonijiet maddiċ, l-emenda 17, favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ, 22, eh, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Vozzjoni maluqa. Għaddit. Domenda 40, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maħluqa. Maddiċ, l-emenda 41, żewġ partijiet, um, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa l-ewwel parti. Maluqa. Għaddit it-tieni parti issa. Votazzjoni nominali għal boħra, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 23 mill-SND, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ. Mela emenda 42, votazzjoni nominali u koll, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ u koll. L-emenda 18 mill ifdd votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Mattiċ. L-emenda 19, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maħluqa. Mattiċ. L-emenda 43, ollu dejkom, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ l-emenda 44 favur kontra assenzjonijiet maddiċ Emenda 2 mill-ħodor, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 4, votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ L-emenda tlieta. Votazzjoni nominali għal darba oħra. Votazzjoni magħluqa. U m'għaddiġ. L-emenda sitta. Ollu dejkom favur kontra assenzjonijiet. M'għaddiġ. L-emenda seba. Favur kontra assenzjonijiet. M'għaddiġ. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 45 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 24 mill-gwe zoċ partijiet it-tnejn ehm, votazzjoni nominali l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Mela t-tini parti taqa u bekk il riżoluzzjoni kollha kemm hi nominali vozzjoni miftuħa. Vozzjoni Maluqa? U r-rapport ġa approvat prosit li surgaja. U bekk wasanna għal rapport ta' Sinjura Hubna fuq il-ftejm il interistituzzjonali biex nil-leġla għahjar l-emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela dwar test oriġinali, paragrafu 2 favur kontra astenzjonijiet nikontrolla dwar it-tieni paragrafu tat-test oriġinali. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. li tlieta favur. Kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 7. Test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tieni parti vozzjoni nominali. vozzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddit. Jemenda erba mill-IFDD favur kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Lemenda ħamsa favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ. Lemenda tnejn favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda sitta favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ ukoll. Il-test oriġinali paragrafu 12, eh, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet. Għaddit tieni parti favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. L-emenda seba' favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ 8 favur kontra assenzjonijiet. Maddiċ. Mela wasalna l-votazzjoni dwar id-deċiżjoni kollha kemm hi l-votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maġġoranza kbira proset li sinjura Ħubna Għaddit. Mela wasalna l-riżoluzzjonijiet varji dwar il-ftehim tat-tabak il-PMI. Mozzjoni għal rezoluzjoni mill-grupp tal-Gwer, tini paragrafu żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet ma għaddiet it-tnejn, favur, kontra. Astenzjonijiet ma għaddit. Paragrafu 5 test oriġinali, żewġ partijiet, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa, l-ewwel parti. Vozzjoni magħluqa, Għaddit. t Tini parti. Votazzjoni nominali u kol, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela, l-emenda wieħed favur kontra l-assenzjonijiet għaddit. Ma mela, nikontrollaw? L-emenda numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 2, favur. Kontra. Assenzjonijiet. L-istess maġġoranza naħseb, nistaw nikontrollaw, iżda naħseb li għaddit. Nikontrollaw. Mela dwar l-emenda t-tnejn. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela test oriġinali ta' rezoluzzjoni issa. Il-paragrafu 8 favur kontra. Assenzjoniet. Maddiċ. Votazzjoni nominali ġiet mitluba fuq il-paragrafu 10 tat test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda tlieta favur. Kontra. Assenzjonijiet. Se jkollna niċċekkjawa din jittispjaċini se nikkontrolla. Votazzjoni magħluqa. Iva, ma t-teċ, mux bħafna voti, un batanna eh, votazzjoni nominali fuq il-test oriġinali, paragrafu 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mantiċ. Issa nifutaw fuq test oriġinali, paragrafu 12, vozzjoni nominali, miftuħa, maluqa. Mantiċ. Issa għanna l-emenda erba, favur. Kontra. L-assenzjonijiet se nikkontrollaw, skużani, kollegi. Kemm da' nagħmlu erba. Maluqa. Għaddit, l-emenda ħamsa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet l-emenda sitta um, Ollu dejkom favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kanza, fjesta. Mela, issa nivotaw risoluzzjoni kollha kemm dawk favur kontra astensjonijiet m'għaddix. Issa mela. Willi rifjutajna immorru biex nivotaw għal mozzjoni ta' risoluzzjoni mill-SND EFA u FDD u nibdow fuq il-test oriġinali tal-paragrafu 3 f'tlet partit l-ewwel parti. Dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, parti 2, favur, kontra, astenzjonijiet m'għaddiċ. Nistgħu niċċekkjaw, naħseb kien eh, vot eh, ribħafna, se nivvotaw fuq it-tieni taqsima. votazzjoni maluqa, iva adottata. Għaddit, issa, il-paragrafu 4 tat test oriġinali, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa, ammenda 1, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, Niċċekkjaw aħjar, kollegi. Ammenda numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva. Għaddit. Paragrafu 11 tat test reġionali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 2, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa, emenda tlieta votazzjoni nominali ġiet mitluba mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa għanna votazzjoni nominali fuq il-test oriġinali tal-paragrafu 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Issa, votazzjoni fuq mozzjoni risoluzzjoni dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nasib forsi aħjar li konna votazzjoni nominali elettroniku fuq din mozzjoni ta' risoluzzjoni. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din il riżoluzzjoni ġiet adottata, għaddit. Ek dan ifisser illi l-mozzjonijiet l-oħra rezoluzzjonijiet jaqgħu u l-votazzjonijiet nistgħu nalaqgħuhom. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Yeah.